Sur Golix tixtieq tgħidilna fuq li ma regola tixtieq tagħmel dir-rimarka fuq natura personali. Grazzi skont wieħed sitta sitta erba' fuq kwistjonijiet personali nixtieq nagħmel dan il-punt. ċejt infurmat li waqt il-vot il-President illi kienet inti stess, President, kont inti stess. Intom, um, intom kontu qed il kom li kontu setunu l-kalmanti skużawni jiena nirrispetta ħafna lilek pala persuna anki iċxu li tagħmel imma nista' nseraħlek moħħhom jiena mhux qed ħanitlob xi sanzjoni kontra il-deputat Schulz għax jina nirkonox il-fatt li kulħadd liberu jgħid li jrid, imma xtaqt biss ngħidilkom li l-artiklu 22 ta' regolament tagħna fuq il-xogħol tal-President l-artikli 165 u 66 stajt inti tibat il-barra xaħat li kien qed ifixklek imma qatt ma jtik iċ-ċans qabel qasbis tkun smajtu li e, tibat il-barra xaħat e, li ma kienx qiegħed itelfek laqqas biss qabel tkun smajtu u jiskolpa ruħu mill-akkuża li tkun għamiltu Ġifiri, naħsbu x'naħsbu fuq dan kollu, dawn huwa affarijiet li jmorru kontra tal-bniedem u eh, mhux denju ta' dan il-Parlament li għandu reputazzjoni mad-dinja kollha. Grazzi ħafna. Als nächsten Punkt der Tagesordnung folgt. Grazzi Sur Golisch, punt li jmiss fuq l-agenda huwa dibattitu ma' Stefan Lofen, l prim Ministru tal-Iżvezja. Aziz Prim Ministru Leven, Nixtieq nagħtik merħba minn qalbi fil-Parlament Ewropew huwa ta' unur kbir li ġejt fostna l wara nofsinhar biex tgħid tkellimna fuq il-preżentazzjoni tiegħek fuq is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Prim Ministru, qabel ma nitolbok biex tieħu l-kelma, nixtieq ngħidlek li konferenza ta' president ta' president diskutiet dal-punt fuq l-aġenda u deċidejna li ma nautorizzaw eh, il-proċedura ta' KHDA u laqqas se jkollna l-proċedura tal-karta blu. Allura, għazis eh, Prim Ministru, għandek il-kelma. President of the European President tal-Parlament Ewropew, Onorevoli Schulz, grazzi tal-istedina tijek biex inkunaw illum u ta' unur u ta' pjaċira li għal jietaw. Viċi President tal komissjoni Ewropea, il-Sinjura Giorgeva, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Għatijajt il-Prim Ministru. Kien fl-aħjar zmin u kien fl-ar zminijiet. Kienet kien iż-żmien tal-erf, kien iż-żmien tal-istupidità. Kienet l-epoka ta' li wieħed jemmen u waħda l-epoka wkoll li wieħed ma jemminx, kien l-istaġun tad-dawl u tal-dlam fl-istess ħin kienet kien iż-żmien tat-tama u kien iż-żmien ukoll tad-disperazzjoni. Dawn huma l-linji li jiftħu il-Tale of Two Cities ta' Dickens jiddeskrivi l-Ewropa fit-tmiem is-seklu 18 u jitkellem u nistgħu nitkellem fuq iż-żminijiet tal-tana senna. Aħna aħna għaddejna u koll mix-xitwa ta' disperazzjoni terroristi u estremisti li jippruvaw jattakkaw il-fundamenti tagħna li r-Russja tkompli tmexxi il-frontieri tal-Unjoni Ewropea billi tuża forzi armata u l-Unjoni Ewropea li ma tkunx tista' tiffaċċja l-problema tal-qatt iż-żgħażagħ u l-kriżi globali ta' refuġjati. Imma hemm ukoll ċerti raġġi ta' tama fid-dinja il fejm dwar il-klima globali u għanijiet ta' zvilup sostenibli ġodda u anka pajzi afrikani li joħorġu mill lera tal-fqar tal-faqar. Aħna edin fera fejn verament nistgħu nagħmlu differenza b'kooperazzjoni globali u l-Unjoni Ewropea wkoll għandha l-opportunità għal azmin tat-tama ir-rebbija tat-tama jekk aħna nibqgħu eh, maquda iffaċċati ma l-isfidi tagħna u eh, bil-mod kif aħna nippruvaw nirriżolvu l-kwistjonijiet jekk aħna eh, naslu għat-tmiem tal-kriżi finanzjarja u nerġgħu għal darbohra nippruvaw nibnu soċjetajiet b'saħħithom. Jiena twilit fl-1957 fl-istess ħin ta' trattat ta' Ruma il-ġenerazzjoni tiegħi ingħatat opportunitajiet kbar ħafna u kellha tama kbira l-futur għal ħafna minna id-dinja kienet diret diret li kienet tana biex nesploraw u biex nam nirrenduwa post aħjar. Issa jima nistax nara eh, dovera aħjar mill natu l-istess opportunità u tama li l-ġenerazzjoni zazuwa tal-lum. U jina naf li l-Unjoni Ewropea tista' tkun il-forza li tixpruna dan kollu jekk aħna nqumu bil-wifqa fuq tliet valuri ċentrali għall-Unjoni, jiġifieri id-demokrazija, kooperazzjoni u valur miżjud għaċ-ċittadin tagħna. nibda bl-ewwel bid-demokrazija. Aħna bħalissa qed insaħħu l-azzjoni konġunta tagħna kontra terrorizmu wara attakki tkodardi u ta' kundanna fis soċjetajiet tagħna. Ħafna mill-azzjonijiet tagħna li jedin jaħdu huma ibsini ma neċessarji, imma d-dinja biex niddefendu id-demokrazija hija ferm ferm ikbar bħala ħidma. Huwa dit fisser li aħna umu bil-wifqa kontra dawn il-problemi meta iċ-ċittadini tagħna għal darbohra qegħdin jiffaċċjaw daw il-problemi kollha qatt mhu aċċettabbli illi illi aħna naċċettaw populizmu u estremisti, demonizzazzjoni ta' musulmani anka jekk jekk ehm, jekk ifisser nitilfu ħafna voti fost elettorati minoranzi nappoġġjaw il-differzi minoranzi u anka il-medja u ġurnalizmu u rapportar ħieles u libertà tal-istampa għax aħna nafu li il-politiċi il-politiċi kanti dejjem m'għandhom xi jgwadanjaw u xi benefikaw minn skrutinju b'saqawi irridu namlu l-almutana biex aħna ikunem ikunem moviment ħieles fost is-soċjetà u biex in-nies iħobbu lil min iridu. Jekk aħna ma niddefendux daw il-valuri demokratiċi aħna ħanitilfu l-Ewropa kif nafuha. U dan iwassalni għat-tieni punt tiegħi. Qed il-Prim-Ministru li hija kooperazzjoni rarament daqsek nies tilfu il-post oriġinali fejn jgħixu daqs illum imma rarament ukoll kien hemm ftit stati membri li kienu preparati għall-azzjoni. Waqt il-perjodu ta' dawn ix-xerin, iż-Svezja aċċettat ma' 80.000 rifuġjat li tiġi ekwivalent ta' 25 miljun fis-sena. mal l-Unjoni Ewropea kollha kemm Ah, din dijet niffaċċaw problemi kbar u anka s-soluzzjoniet tal-Unjoni Ewropea aħna ġejna li biex nieħdu azzjoni eh, unilaterali. Issa l-fejm Schengen u l-moviment ħieles li jġib miegħu huwa l-fundament tal-Unjoni Ewropea u kruċjali għall-ekonomiji tagħna. Imma jekk aħna ma naġixxux u malajr nistgħu nitilfuq dan ukoll. Jien qed nara ħafna kliem u pjanijiet biex nimxu l-qoddim imma ftit azzjoni għaddejja u allura jiena nisħaq fuq l-istati membri kollha biex jieħdu responsabilta tajba fuq spallejhom. Huwa ċentrali li naġġixxu u nassiguraw kontroll mal-frontieri barranin naħa ta' barra tagħna, kooperazzjoni mat-Turkija fuq il-bażi tal-liġi internazzjonali biex nimplementaw ir-ridistribuzzjoni tar-refuġjati fih dan l-Unjoni Ewropea Nissiltu kontra il-kontrabandu ta' bnetmin u nsaħħu il-politika barranjati tagħna biex inwaqfu il-problemi jeruq ta' dil-kriżi e, ta' immigranti. Allura rridu ngħaddu rridu naddu minn keos għal kontrolli u ordni biex irridu nħarsu l-qoddim. Wasal iż-żmien li nammittu nammettu li l-regolament ta' Dublin mhux qed jaħdem u rridu nibdluh. Jekk aħna ma noħolqux sistema ta' azil komuni, iktar pajjiżi ħajġu sforzati biex jaġixxu b'mod unilaterali li ħajweġġa u ħatmur kontra il-kummerċ, il-moviment ħieles u n-nies umani bnedmin li qegħdin jaħarbu minn daw il-pajjiżi għanna bazi ta' distribuzzjoni indaqs anka fiħdan l-Unjoni Ewropea u mhux fil-pajjiż eh, b'mod individwali, b'mod sempliċi biex namila ċara u qasira jekk aħna rridu naqsmu bejnietna il-responsabilità tal-frontieri esterni u l-moviment ħiles rridu naqsmu bejnietna wkoll sistema kif wieħed jirċievi dawk li jfittxu għażil u ma nistax nara bħalissa kif pajjiżi illi ma jipparteċipawx fi din is-sistema komuni tal-azil jistgħu jipparteċipaw fil-kooperazzjoni Schengen. It-tnejn jmorru flimkien. <clears throat> Dan iwassalni għat-tielet punt tiegħi, il-valur miżjud għal-ċittadini tagħna. Issa aħna urejna li aħna lesti li naħdmu ħafna biex nimx nibqgħu flimkien kif għamilna reċetament biex inżommu l-Unjon ir-Renju Unit fiħdan l-Unjoni Ewropea. Imma l-ilmenti kontra l-Unjoni Ewropea mal-kontinent kollu kemmu m'għandniex impoġġuhom mal-ġemb. Daw l-ilmenti qed juruna l-ħtieġa qawwija li hemm biex nisħu illi hemm dik xi ħaġa speċjali żonna flimkien, il-valur miżjud l-ispirtu maqsum bejnietna fost iċ-ċittadini Ewropej iridu nuru il-valuri ta' ta' 28 stat membru ċittadini kollha tagħhom li naħdmu flimkien biex nindirizzaw problemi li joħorġu mill mit-tibdil fil-klima ħadd ma jista' jaħdem waħdu biex aħna noħolqu suq komuni ferm ikbar f'din l-era ta' kompetizzjoni ikbar globali u noħolqu iktar sigurtà fost iċ-ċittadini tagħna f'dan iż-żmien daqshekk diffiċli globali. Imma kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija verament biex aħna naslu għal appoċċ wiesa li hemm bżonn biex nibqgħu b'saħħitna fis-seklu 21 għandna bżonn Ewropa li taħdem fermizjet għal benessri ta' ċittadini tagħna. F'dinja f'dinja fejn 62 ruħ għandhom daqs 3.5 biljun ruħ f'dinja bħal din għandna bżonn l-Unjoni Ewropea li taħdem mal-igwaljenza u l-opportunità għal kulħadd biex ikollhom eh, ħajja tajba għalhekk irridu naħdmu għal biex nibnu Ewropa soċjali biex nagħtu lill-ċittadini tagħna iktar impjiegi siguri u anke nsaħħu l-intraprizi, in-negozji biex nassiguraw liċ-ċittadini biex ikollhom appoġġ u jkunu jkollhom aċċess għal eh, prodotti bi prezzijiet li jintlaħħu ma' kulħadd. Allura l-Unjoni Ewropea isservi bħal avukat tajjeb biex kulħadd jaħd ikun jista' jaħdem u jsib impjeg fl-Unjoni Ewropea biex ma nkunux sfor stati membri ma jkunux sforzati li jikkompetu bejniethom f'dak li għandu x'jaqsam ma' salarji biex inkunu żguri is-subcontractors Ewropi dejjem ikun hemm xi ħadd li jkun responsabbli biex nassiguraw li inti fsigur fil-kamp tax-xogħol l-Unjoni Ewropea għandha jirnexxila ikolla l-enerġija biex ikunaw iktar postijiet tax xogħol. Il-GDP jista' għandu l-potenzjal biex jikber anki fil-mija sa l-2030. Għalek, l-Unjoni Ewropea tkun hemm biss biex tara li kunem finanzi tajbin, imma anki għandha tinkoraġġixxi in-nisa li jsibu post tax-xogħol tagħhom kif inu xieraq. Dan huwa kif suppost mill-lat etiku imma wkoll mill-lat finanzjarju huwa ikun xi ħaġa bil-aqal. X'se nagħmlu dwar il-qat fost iż-żgħażagħ? Kif se nrawmu e, iktar, naraw li kunaw iktar fiduċja fil-ġejjeni, investiment fl-edukazzjoni. Naraw li l-istudenti tagħna imorru minn pajjiż liħor fl-Ewropa mhux biz fil-livell universitarju manki fil level ta' sekondarja. Naraw li kunem investiment soċjali ftejimiet ta' kummerċ ħieles ambizzjużi u anki su intern li jkun miftuħa Bda bekk biss inkunu nerġaw nirbħu il-qlub tan-nies fl-Ewropa. Il-proposta tal-Kommissjoni dwar l-istazzjonar ta' direttiva ta' l-istazzjonar tal-ħaddiema u anki direttiva soċjali din torina li etni ix-xogħol qed isir pass maġġel. Tajjeb li jkun hemm il-progress soċjali din hija priorità għalhekk għandna bżonn inkomplu il-qudiem ejja nerġgħu niltaqgħu għal summit biex ikonna strateġija biex din l-idea tal-Europa Soċjali dejjem ninforzaw għal qoddim. Jiena bil-qalb kollha fis-sena dieħla nilqa kieku biex una organizza din is-summit fl-Iżvezja. Aħna rridu Unjoni Ewropea li taħdem għas-suq imma li taħdem ħafna u ħafna iktar għal ġit tan-nies tagħha. Jiena il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni narom bħala atturi prinċipali fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. Jien nista' inħoss hawnhekk f'din l-awla li għanna il-kapacità biex nerġgħu inrawmu il-tama li jena kontinħos fil-ħamsinijiet għal ġenerazzjonijiet tal-97 tal-2007 u tal-2017 il-xitwa fl-Europa issa ila għaddejja, kienet xitwa għalila. Imma jekk aħna nikkooperaw u mill-kliem immorru għal-fatti, u jekk aħna noħol u verament Ewropa soċjali li kattar il-ġid fil-ħajja ta' kuljum tan-nies, hemmhekk inkunu qegħdin f'dawn iż-żminijiet fl-ar tagħhom u fl-aħjar tagħhom inkunu qed naraw li se jkun hemm rebbija ġdida ta' tama fl-Ewropa. Grazzi. Ministerpräsident, das Wort. Onorevoli Prim Ministru, annom tal-Kummissjoni il signora Georgieva. Grazzi ħafna, President Schulz, Prim Ministru Loven, onorevoli membri, il-President Juncker, talab eh, namel nħu postu li qed jawguralek ukoll iva għedin nejxu fl-aħjar zminijiet u fl-ar zminijiet imma u ma zminijiet sabiex aħna fl-Europa verament umu niddefendu il-valuri tagħna. Jina għalija onur li nilqak hawnhekk Prim Ministru f'din il-Kamra fej għadek kemm għamilt eżattament dak li qed. L-Iżvezja huwa pajjiż li ibbaża d-destin tiegħu fuq il-valuri dejjem kien pajjiż perswas li aħna nistgħu eh, nejxu naħdmu fl-imkien u dejjem naħsbu fi soċjetà ġusta u anki ġifiri dejjem ħsibtu fin-nies li kienu l mill-frontieri tagħkom. Flimkien mal-imsieħba Skandinavi tagħkom intom kontu l-ewwel li fimtu il-valur tal-kunċett tal-moviment ħieles għax fil-ħamsinijiet il-pajjiżi tal-Nord kienu nidow il-vjaġġar ħieles f'dan ir-reġjun. Ċifri kien ta' eżempju tajjeb għall europa Illum għannoma tal-President tagħna nixtieq jiena nurik l-apprezzament tagħna għal mod ta' kif qed tirrispondi l-Iżvezja għal kriżi ta' refuġjati. Ila l-Iżvezja tirċivi l-akbar numru ta' nis li qegħdin jfittxu protezzjoni anke qabel bdiet din il-kriżi. Intom verament eżempju ta' solidarjetà tagħtu eżempju lil kulħadd. Meta pajjiż li jkun tant fit-tramuntana tal-Unjoni ikun juri li qed jiġi affettwat minn dak li qed jiġri fin-nofsinhar tal-istess kontinent, nifmu li qegħdin flimkien li ħadd ma jista jamministra din il-kriżi waħdu u l-ebda pajjiż mandu jitħalla waħdu il-Greċja, l-Awstrija, l-Ġermanja jew l-Iżvezja. Ħadd ma jista iġor il-pis waħdu. Flimkien iridu nipproteġu l-frontieri tagħna, flimkien iridu nejnu n-nies li jiddependu minna biex um, ikomplu jiexu, aħna rikonoxxu l-sforzi tal-Iżvezja. U mill-Italja u l-Greċja, l-refugjati imorru l-Iżvezja b'mod anki bl-iktar mod ġust. Imma kifet hemm bżonn li nerġgħu nsibu l-ordni fl-Ewropa, il-sistema ta' Schengen. Intom tafu x'ġifieri kif konna kemm nistgħu nsofru mingħajr Schengen. Jiena eh, Bajt eh, impressjonata meta rajt kemm hemm eh, tant spejjeż ta' kull xar eh, eluf ta' eh, euros il-frontiera bejn Danimarka l iżvezja dan il-pont biex jiġi maħares. U aħna rajna li sa' Deċembru tal-2016 senneħu il-frontieri, il aħna bekk Schengen sen għawwu, aħna rridu nitalmu mill-krizi nejdu li s-sistema tista' taħdem biss jekk nipparteċipaw kollha. Ekle, ekle, mhux se taħdem is-sistema. U għaldaqstant irridu nixbdu ħabel wieħed. Aħna ma nixtiequx, aħna l-Kummissjoni nejdu minn għandu t-tort. Aħna kull ma nixtiequ li nejdu l-istati membri naraw li kulħadd ikollu responsabilta tiegħu biex nerġgħu niġu għal Schengen Prim Ministru, inti semmejt punt ieħor, it-tieni punt li semmejt għal darboħra kwistjoni ta' valuri fl-Ewropa. Il-modell soċjali Ewropew. Dan huwa wieħed mill-akbar kisbiet tagħna importanti iktar mill-ekonomija tagħna dan eh, jikkaratterizzina lilna nafu minn aħna jitina jgħidilna dak minn aħna U meta li wara li smajtek, grazzi li inti qed kompli eh, tikteb l-ekonomija eh, tas-suq soċjali jista tikseb ikun hemm tara li l-ġustizzja soċjali u l-finanzi flimkien il-direttur tal-World Bank fej kont naħdem jien, ek kien jgħid eh, li l-Unjoni Ewropea hija mod ta' ħajja għal saħħa pubblika, għal ġid tagħna, għal ħajja soċjali tagħna, għall ambjent Imma f'dinja li timbidel blaġla ħafna issa meta mqabbel ta' żminijiet meta twilit jien, hemm il-bżonn li dejjem nadattaw irwieħna. Għalhekk aħna fil-Kummissjoni nidejna proposta dwar il-pilastru tal-drittijiet soċjali, prinċipju prassi sabiex ix-xogħol ikun deċenti u jkun ċust sabiex aħna l-lanijiet tal-protezzjoni soċjali u l-kondizjonijiet l-istess nilħquhom. Qed nitkellmu fuq il-ġustizzja għall-individwi imma wkoll li l-suq tax-xogħol tagħna ikun iktar qawwi bekk tkun qawwija l-ekonomija tagħna. Jekk naraw fejn huma lakuni fil-leġislazzjoni li għandna bħalissa, eh, naraw fej x'deċiżjoni rridu nieħdu. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li insemmi li l-Izvezja verament tħaddan il-valuri tal-Europa ta' ugwaljanza, ta' kompassjoni. Speċjalment għal dawk li qegħdin iffittxu li jkunu protetti li jiġu indukrati dawn ovvjament huma il-prioritajiet il, valuri li għanna u kol l-lum għax huma id-dawl li għandha daw li jurina it-triq. Hemm soluzzjoni Ewropea u iktar minn iktar din hija l-unika soluzzjoni. Nixtieq nirringrazzja lilek, Prim Ministru, nirringrazzja l iżvezja talli inti tant taħdem bisħiħ għal dan kollu. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Georgieva. Grazzi ħafna, Sinjura Georgieva. Issa li pipi għal-PPE Sur Hökmark. Grazzi, President. Signora Kommissarju, Honorable Prim Ministru, nil-għawk mana għawnek veru jaħġa sabiħa la tisma eh, Prim Ministru Soċjodemokratiku jisħaq fuq il-fat li l-Svezja taqbel mal-kooperazzjoni fl-Ewropa. Edin nejxu fi żminijiet fejn il-kriżijiet jiġu minn barra minn Russja, minn Sirja. L-ISIS, il-terrorizmu, il-tibdil tal-klima, il-refuġjati. dawn ta' kuljum edin jisfidaw il-valuri fondamentali tagħna u permezz ta' unjoni maquda qawwija nistgħu niġġieldu kontra dawn il-problemi. Aħna mhux qed ngħidu li l-problemi kollha se nsibulhom tarfhom il-ġimgħa d-dieħla. Inkella jkun ifisser li l-kooperazzjoni tkun falliet. l kooperazzjoni għandna bżonna għal matul eh, matul iż-żmien. Mhux qed nitkellmu fuq xi deċiżjoni waħda, soluzzjoni waħda. Min flok insaqsu x'qeda tagħmel għalina l-Unjoni Ewropea rridu ngħidu aħna x'qed nagħmlu għall-Unjoni Ewropea fuq l-affarijiet soċjali, kooperazzjoni Ewropea ma rridux indajfuha billi mill-parlamenti nazzjonali inneħħu ċertu affarijiet biex noħduhom fil-Parlament Ewropa u naraw li jkun hemm konflitt. Fl-Iżvezja tant hemm nies li eh, fl-Iżvezja li, naqblu li pereżempju eh, tajjeb li regolamenti għal xejn li xekluna inneħuhom. Aħna għandna finanzi pubbliċi stabbli. U ejdinna fuq il-politika tal-grupp tijak li taħsbu li jak iktar ma tonfuq iktar se jkollkom flus. Issa, fuq ir-refuġjati. Għana għadna responsabilità kbira l pajjiż tagħna. Irridu naraw li l-pis se jinqasam, irridu naraw li regoli jiġu segwiti, irridu naraw li meta jkun hemm il-kontrolli, ir-regoli aħna nkunu konformi magħhom. Fuq ir-refuġjati rridu naraw li l-pajjiżi l-oħra wkoll jerfgħu responsabiltajiet tagħhom li l-frontieri jkun hemm kontroll fuqhom. U għat-Turkija hemm rekwiżiti għad-demokrazija, għal-libertà tal-espressjoni. Li jkun hemm iktar demokrazija, li jkun hemm stat ta' dritt, protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem għalhekk Prim Ministru. L-Ewropa għandha tkun qawwija u għalhekk irridu nitolbu nkomplu nisforzaw biex nitolbu għal iktar affarijiet ma flimkien se naslu. Grazzi ħafna Sur Hökmark issa l-grupp ta' l-essendi sur Pittella. President, Prim Ministru, fil-diskors tijak mim li passjoni tkellimt fuq id-demokrazija u l-kooperazzjoni, ġifri tkellimt fuq il-valuri. Jina nemmen li l-ġlida tagħna l-futur tal-Ewropa mhux bil-militar se niġġieldu, fis-Sirja u anki postijiet oħra. Għall-Ewropa hija ġlieda ta' valuri ridu nuru li nistgħu nbidlu għall-Unjoni Ewropea skont il-tibdiliet li qed naraw fuq il-livell dinji minar ma morru lura fuq il-valuri, anzi, billi ninfurzawhom hemm valur wieħed li huwa l-iktar importanti dak ta' solidarjetà. Eh, Kliem li f'din l-Ewropa tagħna bin-nazzjonaliżmu kollha ma tantxija kelma moda, imma xorta. Is-solidarjetà, din u kienu iż-żewġ valuri li tant kien iħobb Olaf Palme li dan l-aħħar komemorajna 30 sena minn mindu miet. Jiena, toġobni ħafna sentenza li kien jgħid. Għalina, id-demokrazija hija kwistjoni ta' dinjeta tal-bniedem u da, l-dinjeta umana hija libertà ta' politika, dinjeta solidarieta, solidarieta ma min huwa imkazbar min qiegħed jaħrab mill-gwerra. 80,000 intom aċċettajtu fil-Greċja, fil-Iżvezja. Fil u Ovvjament joħroġ ċar li l-istati waħedhom ma jistawx jerfaw il-pis, ma jistax ikun l-Iżvezja, l-Ġermanja u l-Italja. Għanna bżonn sistema waħda tal-azil fl-Ewropa. Kifet tajjeb inti solidarità l-lum tfisser li nġidu għall-Ewropa soċjali li inti kellek raġun tfakkarna li teżisti mhux Ewropa li tkompli timmina il-ħaddiema imma li rikorru leja għal protezzjoni ikunu min ikuni ikunu ġejjin mill-kull mill-ma pajjiż ikun u huwa importanti wkoll il-kontribuzzjoni ta' delegazzjoni tal-pajjiż tiegħek li il- fatt li eh, tant ħadmet biex il-Kommissjoni ta' Sur Juncker jerġej jiftaħ il-fajl dwar id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema. Dawn huma sviluppi importanti u pozittivi li se jkomplu juruna it-triq tajba. Grazzi ħafna. Vielen Kapitella, das Wort hat jetzt für die ECR-Fraktion, Herr Abgeordneter. Ich Lisa Jardon Revoli Henkel. Grazzi tassew, Sur President, l-ġemat ilu fi Strasburgu konna qegħdin nitkellmu dwar żewġ membri illi barra mill-Parlament eh, Tkellimna kellna dawn iż-żewġ membri illi ħarġu bċertu ordnijiet li jisparaw Iżda aħna l dawn iż-żewġ persuni eskludejniehom mill-grupp tagħna. Prim Ministru, inti semmejt darbtejn illi inti twelid fl-1957. Jiena f'dik is-sena mort minn Hamburg sa Gothenburg bir-rota u għajt msaħħar b'dan il-pajjiż. Dan il-pajjiż huwa pajjiż feliċi. U pajjiż tagħkom darbtejn irrifjuta li jistieħeb mal-ewro. Fl-1998 design bħala rappresentant tal-industrija ġermaniża eh, suppost kalli nitkellem favur l-euro. Imma il-ċittadini zvedizi u l-industrija zvediza hija aktar qaqlija minni ħafna Zvedizi kollhom il-possibilità li jivvotaw fuq ħafna affarijiet. Dan huwa post li huwa ħafna ħjar miż-żona euro. Inti mhux qed tikseb biss l-appoġġ tas-soċjalisti f'dan il-kamra. Il-munita ta' pajjiż tkun timxi skont il-kultura ta' pajjiż, il-kultura fiskali tal-pajjiż. Inta qed tgħid li l-varjetà hija aħjar u l-Ewropa hija il-problema tal-Ewropa hija li qed tagħmel wis. L-Iżvezja xortija tajba ukoll għaliex għandkom politika tar refuġġati responsabbli. Anke bħala membru ta' Amnesty International nafu xi sforzi saru biex jiġu kontrollati l-frontieri tagħkom. Prim Ministru, il-rapproċ tiegħek kien wieħed responsabbli. <coughs> il-persuni li qed tiffiċċju l-ażil ġew reġistrati fl-Ewropa 72.3% minnhom kienu irġiel. Dan xi fisser Ifisser, xifisser mill-lat soċjali u għall-autoritajiet lokali. ma xiex noqgħod insemmi ma nistgħu niftakru f'Kolon. U forsi xi ħadd ħaseb xiġri li kieku dawn l-irġiel jitilqu lil martom l-uledom, il-familja tagħhom mingħajr protezzjoni. Ħafna minn dawn ir refugġati mhux qed mhux qed jiġu bil-fors minn żoni ta' gwerra, jiġu anke minn żoni siguri. Għafna persuni qed poġġa ħajetom friskju jew tilfu ħajjithom għax qed jilqgħu l-istedina tal-Gvern Ġermaniż. U qed jemnu il-wediet tal-traffikanti irresponsabbli u dan wassalni għat-tielet punt għalfejn iż-Svezja xortija tajba fil-politika tar refugġati l-gvern Ġermaniż mhux biss poġġa lill-ċittadini tiegħu stess eh, fuq il-koptejh imma l-bqija tal-Ewropa. Il-politika tal-Iżvezja hija aktar responsabbli. Tomx ser titilfu il-krettu ta'kom ta' superpotenza morali għal-Ġermanja. L-Iżvezja lek għanda tkun gburija u denja ta' dan it-titlu. Grazzi Tassew, fisem, l-alde l-Onorevoli Vikstrom. Grazzi tassew, Sur President. Nishtiq nilqa l-Prim Ministru hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Dinja ċaħġa ħaġa pożittiva ħafna li qed għatta għar nofsinhar armana. L-Svezja huwa stat membru ta' daqs medju fl-Unjoni Ewropea u nixtieq li l-Prim Ministru jisfrutta dan il-fatt Naf li jintom biltu illi il-ftejim ta' Dublin, il-konvenzjoni ta' Dublin li hija importanti ħafna titteġi riformata. Jiena ser naħdem fuq dan f'dan il-Parlament u nistanna l-kooperazzjoni tagħkom ukoll. Issa, Sur Prim Ministru, nixtieq insaqsik fil kunsil tal-Ministri jipprova jikkonvinċi l-Ministri l-oħra fuq il-ħtieġa li noħolqu politika tal-azil sostenibli fl-Unjoni Ewropea Flimkien biss nistgħu naslu għal bidliet illum aktar minn qatt qabel. L-Iżvezja li kienu pajjiż illi kapaċi jindirizzaw problemi fil-Konsil tal-Ministri u anke jirnaxxilhom jikkonvinċu l-persuni biex jagħżu direzzjoni tajba. Issa minn flok però qed nimxu ftit wisq mal-korrent anke fir-rigward tar-refuġati. U bekk mhux ser niksbu responsabilta komuni fl-Ewropa l ftehim ma' Turkija ta' nhar it-tnejn mhux ser risolvi s-sitwazzjoni. Nixtieq ngħid ukoll illi dan kollu immur kontra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra u anke Trattati Ewropej jekk dawk illi jkun ġejjin fl-Ewropa jitwafqu se jsibu rotta oħra u ma jistax ikun li kulħadd jibqa' fil-Greċja jekk ma jkollniex politika Ewropea tal-Ażil fejn jipparteċipa kulħadd l-ebda sad membru mhux ser jirnexxielu jġġestjona s-sitwazzjoni. Smajna eżempji rikorrenti ta' traġedja tal-Greċja madwar l-Unjoni Ewropea. Għalhekk minflok ma nħallu infarfru ir-responsabbilta tagħna fuq it-Turkija, irridu li aħna niżguraw li nipproteġu il-frontieri esterni tagħna u noffru alternattivi legali biex il- Lisad biex l-immigranti kun jistgħu jaslu fil pajjiżi tagħna u responsabilta tinqasam bejn 28 stat membru irrit ikun hemm kooperazzjoni mat Turkija u rrid ikollna politika komuni tal-ażil u frontieri esterni komuni. Għalhekk ħudu l-inizjattiva u żguraw li jkollna kollezzjoni f'saħħitha ma' pajjiżi oħra. Ħudu tmexxija f'idejkom u uru li ma' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea tassew qed joħolqu l-problemi. Aħna għandna livell ta' trasparenza f'pajjiżna illi għandu jiġi rifless anke fil-Konsill rridu nifu biex f'din direzzjoni għaliex daħlin fisqa. L-Ewropa illa ħafna iktar minn dak li qed nagħmlu issa. Grazzi Onorevoli Wikstrom issa fissem il-xalluk l-Onorevoli Bjork. Grazzi tassew. Prim Ministru nil f'dan il-Parlament. L-Iżvezja refat ħafna responsabilta fl-2015 biex ħadet ħafna immigranti. Iżda imbagħad imma mbagħad eh, permezz ta' din id-deċiżjoni li nalqu l-frontieri tagħna mhux se niddiskutu għallum il-problema illum hija li għandna l-istess problema fuq livell Ewropew aħna se naċċettawhom il dawn ir-refuġjati se jkollna ċentri ta' kolljenza f'saħħithom jew inkella ser ngħidu l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tiħunni f'sunar u l-frontieri tagħna. Għalija t-tweġiba hija waħda ċara l-Unjoni Ewropea kollha kemmi ħades ammont żgħir ta' ta' immigranti li kikonna naw fuq il-livell ta' membri kollha, ir-responsabilità ta' tinqasem bejn kulħadd. Irridu nuru li aħna ma rridux nagħlqu l-frontieri tagħna. Dan ma nixet qed naraw fil-Kunsill, nixtieq li dan ikun iktar ċar. Il-Pulizija tal-Frontieri mhumiex soluzzjoni, il-patrol stannajto fil-Mediterran mhumiex soluzzjoni u l ftajim ma' turkija bir-ritorni tal-massa lanqas din mija soluzzjoni. Ir-refuġġjati huma huma n-nies mhumiex ħut li qed nistadu għalihom fil-baħar, dawn huma persuni li għandhom ħajja u li ħallew persekuzzjoni. Sur Prim Ministru, se jkollna irridu li il-Prim Ministru Orban u oħrajn jaqblu magħna kemm fuq livell morali u kemm fuq livell politiku għandna bżonn ta' pjan B fejn ikollna kollezzjoni ta' stati membri li lesti li jaħdmu flimkien b'kooperazzjoni bejn nisom u inti tista' tuża l-istituzzjonijiet Ewropej anke forsi tifforma kollezzjoni żgħira. ma jistax ikun li gvern soċjalista jala jala il-bibin tiegħu għal refuġjati din hija xi ħaġa tal-esta estremizmu. Fl-2015 ilqajna ħafna refuġjati u ma nafux se jiġri fl-2016 imma din hija responsabilta tagħna, responsabilità tal-Kunsill se tkun sena fejn li fija nagħlqu l-frontieri tagħna jew li fija nuru solidarjetà mar-refuġġjati grazzi tassew. Issa fisem il-grupp tal-ħodor l-Onorevoli Harms. Grazzi tassew, Sur President, Prim Ministru, Sinjuri. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill prim Ministru talli adotta dan it-ton meta titkellem fuq eh, l-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li tassew neħtieġu anke jekk nħarsu lura lejn id-diskussjoni li kena dalodu fuq l-aktar summit riċenti eh, li kellna u anke l-kriżi differenti li għanna qoddimna li l-in mi kriżi tar-refuġġati hemm bżonn li konna dan it-tip ta' ton li urejt inti Prim Ministru, jena u koll inħoss li għandi responsabilta li ringrazzja li l-ek u li l-pajizek, li l-Svezja, li xtiqni ringrazzjak tal sforzi kontinwi ta'kom biex turu imġeba eżemplari fil kwistjoni tal-politika tal-immigrazzjoni. Meta intom dan l-aħħar eh, daħaltu kontroll tal-frontieri, jiena Eh, bżajt għaliex qatt din hija xi ħaġa tajlilna li żvezja din hija xi ħaġa li ma nixtiequx nagħmlu kien appell biex l-istati membri jersqu iktar viċin soluzzjoni Ewropea iżda dawn il-kontrolli fuq il-frontieri kellhom jinżammu u għalhekk issa dan ħalla effett fuq pajjiżi oħra li wkoll qegħdin jikkontrollaw il-frontieri tagħhom ma nafx kemm għandna żmien, ma nafx kemm għandna ċans għandna dawn it-tibdiliet kollha globali, il-kriżijiet kollha. Fil-Kunsill Ewropew eh, ħafna jgħidulna li li għandna kemm irridu żmien, imma nafx jekk wasal xil-waqt illi gruppi ta' stati jaħdmu fl-imkien fuq sma speċifiċi bħal per eżempju fil-kusanijiet tar-refuġġati dawn il-pajjiżi li huma lesti li jaċċettaw u juru solidarjetà meta niġu biex nospitaw lir refuġġjati Għalhekk mela dawn l-affarijiet li qed niddiskutu mat-Turkija. Iva, dawn juru ftit progress iżda fil-verità li din mill ġestjoni tal-frontieri esterni hemm ukoll il-qsim ta' responsabilità fih dan unjoni Ewropea. Dak li tani tama fil-diskors tijak kien illi nipruvaw nelbu il-beżat tana. Sur Henkel, skuża ruħu eh, tal-li eh, għamel diskors biex introduċu l-euro. Inti wieħed mill-lobbyist tal- uh, Federazzjoni Ġermaniż tal-Industrija ma nistax nifhem għalfejn qed tiskuża ruħek, imma ma nistawx niskużaw ruħna għal partit Ġermaniż illi komplej jiġra din iż-żerrija ta' ksenofobija u mibeda lejn il-barranin. Sinjuri, il-poplu Ewropew għandu raġun uħossu beżan jekk il-mexxejja tiegħu ma jkunux pożizzjoni li jinnegozjaw u jaħdmu biex jippruvaw jindirizzaw l-eru ta' dan l-influss immigratorju. Iridu jaħdmu flimkien din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu. Il-ħtieġa li naħdmu flimkien il-ħtieġa illi il-pajjiżi iktar sinjuri iktar stabbli li jieħdu azzjoni Il-biraħ ukoll ir-rappreżentanta Olja il Olja tal ġusma u tagħna viżjoni ċara tas-sitwazzjoni fid-dawl tal-vjolenza li qed tkun skala taħt responsabilità ta' Putin u il tmexxija Sirjana. Din il-gwerra mhix ser tintem illum qabel għada nistaw insibu soluzzjoni biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni katastrofika jridu nuru solidarjetà bejn niesna mal-oħrajn. Dak huwa l-uniku mod. U għalhekk jiena ħsibt li d-diskors tiegħek kien eh, kontribuzzjoni importanti ħafna mill-Kunsill grazzi tas-sew, Prim Ministru issa fisem li FDD l-Onorevoli Winberg. Mm-hmm. Grazzi tassew sur President. Fi Svezja konna pjuttost badna waċċetajna li l-kulħadd. Iżda il-politika responsabli responsabbli komplet ta' situazzjoni għallar minħabba pajjiżi bħal l-Iżvezja, is-sitwazzjoni migratorja fl-Ewropa saret issa konfużjoni siħa umanitarja. Inti qed hawnhekk illum fil-plenarja tagħna u trid fil-bqija tal-Ewropa għal konsegwenzi tal-politika tiegħek qed titlob lill-istati membri l-oħra biex isalvawk meta inti għamil dawn l-iżbalji. L-istati membri Ewropej iridu jerfgħu responsabilità. Inti qed tgħid li l-gvern tiegħek irid jieħu ktar responsabilità jikkontribwixxi wkoll biex inwaqfu l-immigrazzjoni tal-massa veru tħoss dan l-obbligu ta' relokazzjoni kif se taħdem din is-soluzzjoni? Ħafna sa' membri m'għandhomx ir-riżorsi u l politika li hemm meħtieġa biex jiġu integrati dawn l-immigranti kollha. Pajjiż wara pajjiż qed ikompli jirrifjuta din ir-relokazzjoni li inti qed tissuġġerixxi sur Prim Ministru. Ser ikollok taraf illi problema vera tal-Iżvezja hija kif aħna waħedna ser jirna xilna jirna xilna nħarsu lejn dawn 80,000 immigrant li għanna f'pajizna. Laqas kapaċi noħorġu 30 ruħ minn fuq eh, karozza tal-linja aħsab u wara kemm se jirna xilna ndirizzaw dawn 80,000 ruħ. Grazzi. E Grazzi tassew, issa fissem li jennef onorevoli Stugar. Grazzi tassew, Sur President. fit-tmeninijiet jena kont immur mod regolari fl-Iżvezja ma' familja tiegħi. L-Iżvezja huwa pajjiż sabiħ ħafna, pajjiż sikur, pajjiż fejn hemm ħafna prosperità. Meta kelli 11-il sena, kelli preżentazzjoni fuq l-Iżvezja u kontatt li dawn qegħdin dal-pajjiż huwa fuq quddiem fuq id-drittijiet tan-nisa u li kellhom l-aħjar studenti fl-Ewropa u li gvern Svediż kien wieħed trasparenti. Is-sena l-oħra mort lura fl-Iżvezja mal-familja tiegħi stess issa u mat-tfal tiegħi u bqajt ix-xukjat b'dak li sibt ma stajtx nemmen kemm inbidel dan il-pajjiż. It-tifla tiegħi li għandha 12-il sena koll issa qed tħejji preżentazzjoni fuq l-Iżvezja se tkun qed tajt l tfal fil-klassi li l-Iżvezja hija Eh, pajjiż blora rata ta' stupru fid-dinja. Li sottobiss li huwa l-post fejn hemm inqas inqas sikur fid-dinja huwa ola mill-Messiku minn Niġerja minn Russja rata ta' stupru fl-Iżvezja. It-tifla tiegħi se tkun qed tajt lill-bqija tal-klassi illi il-Gvern Svediż ikompli jaħbi l-informazzjoni biex l-oppożizzjoni tkun dejjem għamja u ma tkunx taf xed jiġri. Infatti, Sur President, jiena ixxukjat dak li ġara fit-30 sena fl-Iżvezja l-unika reġjuni hija l-Unjoni Ewropea u d-diżastru qed ħalli warajja. L-Unjoni Ewropea qed titfarrak u qed qed tere u qed tarra l-Iżvezja magħha. Il-fallimenti dan huwa kollu falliment tal-Ewropa. Grazzi tassew.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 imma temnu kol fil-valuri liberali. Għalek, għal deċenni sħaħ, kontu eddin tilqaw ħafna persuni li tifittxu l-azil bil-konsegwenzi kollha li jiġu magħhom. Dan hija deċiżjoni ta' stat sovran. Iżda hemm ċertu pajjiżi illi ma jaħdux għexiren e, ta' eluf ta' migranti ma jridux jagħmlu dan iridu jipproteġu l-kultura tagħhom ma jridux li kollom żewġ soċċitajiet fl-istess pajjiż, l-Ungerija hija waħda minn dawn il-pajjiżi. Inti tkellimt dwar demokrazija. Taċċetta dwar id-deċiżjoni li d-deċiżjoni politika tal-Ungerija għandha tiġi deċiża mir-referendum din ukoll hija deċiżjoni ta' stat sovran. Grazzi tassew issa fisam il e l Onorevoli Gonzales Pons. Herr Gonzales Pons, il-mikrofon għanġu. Sur Gonzalez Ponsa, tekson il-mikrofonu kjurbok. Prim Ministru, il-krisi tar refugġati u għallar krisi umanitarja li kena mill-ewwel gwerra dinija. Ma nistawx insolvu kollox soluzzjoni umanitarji biss. L-idea li nibnu xi ħajt jew nagħlqu l-frontieri mhux se jġibu soluzzjonijiet lanqas. Jeħtieġ illi nifmu illi bekk se nkunu biss edin inżidu mal-problemi ta' dawn il-persuni. Ċertament irrit ikonna responsabiltajiet indaqs u għalhekk aħna favur li jkollna politika komuni tal-azil u anki biex ikonna ġestjoni tal-frontieri esterni biex inħarsu iż-żona Schengen. Ċertament, is-soluzzjonijiet nazzjonali mhux se U allura is-soluzzjonijiet nazzjonali mhumiex biżejjed lanqas għal problemi nazzjonali. Bekk il-gvern eh, tiegħek ħa deċiżjoni li jkun hemm aktar kontrolli fil-frontieri. U bekk kumpaniji privati tat trasport ukoll jagħmlu kontrolli tal-passiġġieri tagħhom il-gvern tagħkom ukoll raw li kelkom sospensjoni ta' Schengen għal tlet snin meta regoli għajdunna li sospensjoni bħal din tista' dum biss sentejn. Bek dawn huma soluzzjonijiet li forsi mhux se jkollhom effetti għal żmien twil. Is-soċjalisti bħal ħodor u gruppi oħra jiddefendu Ewropa mingħajr frontieri. Tal-għodu smajna klim b'saħħithom kontra il-ftejma t-Turkija iżda il-pajis tijak u kol tella il- eh, ħitan raw ruħkom ma pajizi esterni. U għallura l-Europa trid timbena terġa' mill-ġdid u timbena bil-mod il-mod. Jekk le, il-nazzjonalizmu se jkompli jiżdied ma dana imbagħad naraw li jkollna żieda fix-xenofobija. Dana kollu iwassal għal fanatizmu fl-Unjoni Ewropea U aħna wara kollox għandna unjoni ta' diversità. Bekk irridu naħdmu bħala unjoni u mhux mod separat. Prim Ministru, inti tlabt għal Ewropa aktar soċjali. Madana kollu għal kem inti qed titlob hekk, U tim din il-problema gravi ta' refugġati edin sempliciment it-tellaw aktar ħitan. Jekk nistaw naqblu kif nistaw e, eh, nimxu l-qoddim, nkunu nistaw indajfu l-populisti. Grazzi għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi l-Onrevoli Ulfskog. Grazzi. Grazzi għal prezenza tijak, Stefan Loven, u importanti li naraw kawnek illum. Aħna smajna l-kommenti, smajna dawn il-stqarrijiet, E, illi huma bla, bla raġuni ta' xejn, dawn il-idejat illi ħafna drabi nisimgħu hawnhekk f'din il-kamra. Mela, il-nuqqas ta' gwaljanza hija xi ħaġa li qed tikber fl-Ewropa. Għandna 23 miljun illi huma qiegħda bħalissa u reġistrati pala persuni edha, pero fil-fat hemm aktar u aktar minn hekk. Fl-Ewropa u anke hawnhekk din il-Kamra hemm dawk illi jemnu illi f'dawn iċ-ċirkostanzi l-aqwa mod kif nindirizzaw il-kriżi hija illi ikonna kondizzjonijiet ta' xogħol illi jkunu aktar baxxi u li konna pagi aktar baxxi wkoll. Bekk ikonna segregazzjoni bejn ċittadini Ewropej u anki meta jiġu persuni eh, fil-pajjiżi tagħna minn barra. U allura dana kollu minkejja l-fatt li bekk inkun għadin noħolqu biss distak aktar diżogwaljanzi fis-suq tax-xogħol. Aħna soċal-demokratiċi u rridu intemmu darbal dejjem is-social dumping, il-wage dumping, il-dumping tal-pagi. Bekk dana kollu jgħat jiġbidna l-isfel aktar u aktar. Issu Juncker tkellem kontra social dumping u tkellem għal eh, ħlas ugwali, għal xogħol ugwali, però nistgħu niddependu fuq Sur Juncker jista' jimplementa dana kollu jemmen fl-idea iżda għandu s-seta illi biddel kollox fir-realtà. Tant għanna persuni issa illi madomx jafdaw fil-politika u jduru lejn il-partiti estremi li smajtu minna l oħra tal-Kamra. Isna qegħdin xi logħba tal-futbol tip ta' għajjat li tisma waqt loba, xi kultanta hawnhekk ikunu għar l-affarijiet, mela dawn il-partiti estremisti, iċ-ċittadini qed induru għalix għaliex huma jħossu li m'għandhomx tweġibi tal-mistoqsijiet tagħhom u jekk aħna ma nkunux nistgħu b'xi mod irrażnu rati tal eh, qat u ma ntemmux is-social dumping u allura jkollna riskju li aktar u aktar ċittadini jduru lejn l-estremisti ma nistawx nippermettu li dana sir. Tkellimna dwar diversi miżuri fir rigward tal-Ewropa Soċjali, setat li jitroddu lura, li setat fi suq tax-xogħol ikun hemm aktar taħriġ u impjiegi, dana kollu huwa biżejjed, huwa biżejjed biex niksbu l-idea ta' eh, pagi indaqs għal xogħol ta' valur indaqs, grazzi. Grazzi għal-liberali, l-Onorevoli Federli. Grazzi ħafna, grazzi President u eh, Prim Ministru, aħna nil-awk hawnhekk fil-Parlament Ewropew Stefan Lofen, inti wasalt fi żmien diffiċli hawn mattua. Żmien diffiċli għall-Unjoni Ewropea għandna sfida tal-klima, rridu nsibu soluzzjoni tal ġejjini U mbagħad kellna wkoll l-isfida tal-migrazzjoni u rridu nsibu soluzzjonijiet u minn barra dana kollu għandna Ewropa illi hija dominata mid-dibattitu Brexit għedin nisimaw aktar u aktar leħna tal-populisti u kol. Bekk, jina ni narra kawnek fostna l-lum dan id-dibattitu importanti. Prim Ministru, xtaqt nibda billi nfaħrek għalix inti kont ċar ħafna għalix inti referejt għal deċizjonijiet komuni li t-tihdu dawn għandhom konsekwenzi u rridu n-implementawum dawn. Naħseb kienet ċaġa sewa għal Prim Ministru tana li meċi fuq din l-idea. ħafna drabi jina tlabt illi sirek meta tkellimt mal-medja, t li tamelek issa, un-bat naraw xet jissir fil-kun fil Ħafna drabi jkun hemm deċiżjonijiet fil kunsil ma mbagħad wara ma jsir xejn. U allura l-Kunsill jekk trid isir eh, parti eh, illi tkun bla saħħa fl-Unjoni Ewropea. U allura x'inhu huwa l-punt jekk xejn imbagħad ma jsir minn dawn id-deċiżjoni ġewx implementati. Il-migrazzjoni huwa qasam fejn tassew nieħdu azzjoni fuq dak li aħna iddeċidejna. Issa għandi xi dubi dwar il-kunċett tal-Ewropa Soċjali. Prim Ministru, inti stess ma konċ involut eh, f'taħdidiet ma' David Cameron u f'dawn it-taħdidiet inti temmejt eh, l-idea ta' l-Ewropa Soċjali eh, din hija ħaġa li intom tfintu biex ngħidu hekk. Ċertament smajna ħafna wedit fil-programm elettorali u allura dan kollu kif jorbot ma dak li seħ li ġara bejnitek u bejnek u bejn Sur Cameron u anki dana kif jorbot ma dak li inti semmejta unek f'din il-kamra U għallura dan il-modell soċjali kif qed jintilef l-Ewropa? Jinna naqbel ma' Sur Hookmark neħtieġu pożizzjoni b'saħħitha hawnhekk f'termini ta' l-Ewropa għaliex kienu s-soċjaldemokratiċi illi daħlu l-Svezja fil-Unjoni Ewropea u anki kanna favur id-kabir is-Sur Leinfeld mbagħad ukoll li kien favur il-kooperazzjoni iżda ngħidu dwar il-gvern attwali. X'inhi l-idea tagħkom tal-Ewropa? Grazzi. Grazzi ħafna. Għal-Gwessa l-Onorevoli Zimmer. President, Prim Ministru. Et konna sorprizi tajbina unek. Wara il-diskors tal-deputat mill-Alde jena u koll nishti namel l-istess mistoqsija. Ja xaġa tajba li jinti ta' hawnhekk u inti qed tajdinna illi f'dan il-punt kritiku ħafna fl-istorja tagħna nistgħu nitkellmu dwar dak li nistgħu nitbu flimkien. U dana jista' jsir biss jekk ikonna solidarjetà u jekk naħdmu mod demokratiku flimkien. Ma dana kollu dana jfisser ukoll illi neħtieġu l-Ewropa Soċjali. Fl-istess waqt, bħala membru tal-Kunsill, u qed nirreferi għalik u nindirizzak direttament, inti kor responsabbli għal dan il-ftehim mar-Renju Unit. Dan il-ftehim illi ifisser illi l-Europa Soċjali se tkun taħt test, iżda bekk qegħdin ukoll inneħħu parti sostanzjali mill-Europa Soċjali, inkunu qegħdin niftħu ukoll regoli importanti li bdejna bihom fl-Unjoni Ewropea u issa dawn qed jiġu it-testjati u qegħdin ngħidu li wieħed minn dawn il-pilastri importanti tal-Ewropa ġviri il-moviment ħieles din hija xi ħaġa li sejrin eh, issa inwarbu u din hija xi ħaġa li hija ta' dispjaċir. Il-kollegi qed jgħidu wkoll li hawn kontradizzjoni minnaħa qed tajt li rridu l-Ewropa Soċjali iżda fl-istess waqt nixtiequ soluzzjonijiet konġunti wkoll għal situazzjoni tal-refuġati. Jiena naħseb li dawn iż-żewġ eh, affarijiet imorru flimkien ma jistax ikonna Ewropa soċjali jekk kumbat b'xi mod namlu ksur fir-rigward ta' drittijiet umani m'għandux xaqsam minn fejn inti tkun ġej bħala bniedem, irridu nsibu soluzzjonijiet flimkien. U jiena naqbel ma' Malin Björk u naqbel ma' 100%. Aħna nixtiequ li inti tagħmel dak l-ewwel pass. Ma nistawx noqodu nistennew għal xaħat irid jieħu eh, l-ewwel pass. Ħudu l-ewwel pass biex bekk ikonna soluzzjoni konġunta għas sitwazzjoni ta' rifugġati. Grazzi fisem il-grupp tal-ħodor l-Onorevoli Eriksson. Grazzi. Prim Ministru nil-għawk fosna. Il-ftejim bejn il konsil tal-Unjoni Ewropea u Turkija dan il-ftejim ta' dan l-aħħar iwassal għal diversi mistoqsijiet bla tweġiba. Tajjeb illi l-Svezja tkellmet dwar rispett għal liġijiet internazzjonali u drittijiet ta' dawk li fitxu l-azil. Iżda kif kollox se jiġi implementat fil-prattika hija xi ħaġa li għadha mhix ċara. Bekk għandi xi mistoqsijiet li nixtieq nindirsa lejn Prim Ministru. It-Turkija għandha titqies qed jingħad bħala pajjiż bla periklu. Iżda Svezja ma tħoss li dan huwa l-każ u l l-Ewropea jrid ikollha pożizzjoni komuni dwar din il-kwistjoni inkella E, se tkun ukoll l lazla ta' rotta illi tiddetermina jekk il-persuna tidbaċ lura jew le, m'għandux jaqsam minn fejn inti tkun ġej jekk għandekx ġustifikazzjoni għat talba tal-azil. U allura x'rotti l-oħra jistgħu jintażlu minn dawn il-persuni U ma e, ta' inqas periklu u hemm xi kwistjonijiet oħra dun qisu intom ċerti li dan il-ftej mhux wieħed illi sejjer jara illi sitwazzjoni tmur allar. Mbagħad xi dwar il-Gvern Svediż. Kif intom se twieġbu fil-ġejjin ġini qrib biex bekk ikonna tweġibiet għal dawn mistoqsijiet kollha biex bekk aħna nkunu t-tassaw nistgħu ngħidu il l-Unjoni Ewropea tassew qiegħda eh, tieħu pożizzjoni b'saħħitha favur l-ażil u allura għandkom idejat kif se naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet fil-ġejjini mbagħad mistoqsija personali jekk tippermettili. Inti personalment wara dawn il-ftehimiet kollha dawn it-taħdidiet kollha dawn negozjati kollha. Inti għandek tama għal dak li għandu x'jaqsam il-kollegi tiegħek fil konsil tal-Unjoni Ewropea taħseb li huma se jerfgħu responsabiltajiet tagħhom u jaslu għal ftehim dwar il-flussi tar-refuġati għabbażi ta' solidarjetà. Grazzi ħafna issa għal EFDD l-Onorevoli Lund Green. Grazzi ħafna, grazzi President. Mela, sa fl-aħħar wasalna. Edina hawnhekk issa żewġ eh, persuni mill-klassi tal-ħaddima, persuni normali, il tnejli li aħna konna konna parti mill-EF Metal u konna nemlu fil-modal Zvediż, pero naħseb l-affarijiet mbagħad eh, hawnhekk jaslu. Jiena naħseb illi Sur Prim Ministru intihom għamiltu ħafna żbalji, għamilt żbal wara ieħor u jiena u parti tiegħi u kolla l-ħafna żmien dejjem konna ċari u għedna b'mod ċar se jkunu r-riżultati tal-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu il-konsekwenzi li tridu tindirizzaw wara dawn id-deċiżjonijiet. Għandna sitwazzjoni ridikola u smajna stqarijiet ukoll mill-Stefan Lofen u il-gvern qed jajuża dawn il-ġustifikazzjonijiet u anki l-moderati qed jużaw l-istess ġustifikazzjonijiet. Hija xi inkredibbli, il-Ġermanja għandha responsabilità kbira għas-sitwazzjoni attwali u dina wkoll qed tolqot is-sistema tal-welfare tal-Svezja fil-municipalitajiet supposti persuni jmorru jirreġistraw lilhom infushom għax il-sistema ma tistax tagħmel amministrazzjoni sewwa tal-sitwazzjoni u allura Aħna nafu però li ħafna dawn il-migranti huma migranti ekonomiċi u għanna 16 il-elf tifel u tifla madwar id-dinja illi qegħdin jmutu għaliex m'għandhomx ikel, m'għandhomx ilma nadif, din ma tagħmilx sens. Stefan, inti qed li inti kuntent bil-ftejn ma' Renju Unit. U allura meta se tkunu qegħdin titolbu xi ħaġa simli par Renju Unit? hemm il-flus li l-Svezja tħallas l-Unjoni Ewropea dawn huma monti kbar ħafna u jiena allura nitfa l-ħtija fuq il-korrettesta politika ta' dan il-Gvern Svediż għal din is-sitwazzjoni attwali. Grazzi. Għal grupp INF, e l-Onorevoli Mayor. Grazzi, President. Fl-Europa ċertament se jkonna taqlib kbir. Ek rajna, kommentarju popolari ħafna dan l-aħħar. Wara li smajt id-dibattitu tal-lum, l-Honorable Burke, Harms, jena tassew mill-qut minn dak li smajt minn dawn sinjuri qed jgħixu fuq pjaneta oħra, differenti minn tagħna, hija innoċenza perikoluża mens. U allura jekk naraw il-kriżi attwali tal-migrazzjoni u l-mod illi kif eddi nippruvaw nikkoordinaw, pero naraw illi memx koordinazzjoni fil-fat. Iwassal situazzjoni fejn edin situazzjoni tan diffiċli li edin nejxu fija u l-istati membri individuali li jistaw jużaw il-kompetenzi tagħhom għandhom aktar sens komuni mill-Unjoni Ewropea fl-Awstrija naraw illi il-gvern hemmhekk qed jieħu idejat mill-politika interna. L-Unjoni ta' Merkel waslet l-Unjoni għal kriżi importanti u allura L-uniku approċ li jista jaħdem huwa ġej minn pajjiżi tal-Vant. Għal mit applikant mill-Alġerija fl-Awstrija kien hemm 155 ir-rejat li twettqu 75% ta' dawk li applikaw għal asilu marġil u niftakru ġara f'kolonja Nixtiequ allura sitwazzjoni bħal din Jina fil-belt tijaj nara illi nisa ma jistawx jimxu weħedhom fil-belt tagħhom stess. Ekk dawn ma l-affarijiet li nixtiequ u allura kien is-Sur Orban illi kien fl-ewwel round ta' dan il-ftehim ipprova jwaqaf din is-sitwazzjoni. Grazzi. Issa l-Onorevoli Fontulis. Grazzi dina mish l-aqwa soluzzjoni li sta jkollna fl-Unjoni Ewropea għaliex minn flok insibu soluzzjoni bħal dawn e, irridu wkoll nifmu illi dawn waslu għal aktar dawmin u nafu illi fin-naħat isfel tal-Ewropa għandna wisqat e, sistemi soċjali qegħdin jikrollaw u allura mbagħad għandna il-problema tal- ta' refugjati u l-problema ekonomika u bat edin njoraw problemi oħra li jeħtiġu soluzzjoni ċerti interessi ideoloġiċi u sessjoniet ideoloġiċi iwaqfuna milli insibu soluzzjoni dajfu il-kunċett ta' demokrazija kif ukoll l-orjentament lejn soluzzjonijiet. Fid-demokrazija memx dawn il-linji ħomor. Ċertament Ma rridx konna persekuzzjoni fl-Ewropa, l-istorja ta' ċertu pajjiżi hija dik li hi, allura nix ninsew il-passat tagħna meta aħna nħarsu lejn ġejjini Bekk, jew inbidlu, jew inkella sejrin nerqu. Grazzi, Signora Gardini għal Pepe. Grazzi. Jiena xtaq spiegazzjoni minnek ġel darba jgħata hawnhekk fosna li xinti fil-kunsill qed tappoġġa l-PNR u il-kollegi tiegħek pero qegħdin jitkellmu kontra l-PNR anki hawnhekk fil-Parlament Ewropew u mbagħad kellkom bidla fil-pajjiż tagħkom għal bib miftuħ għal politika għal bib ta' bib miftuħ kun hemm restrizzjonijiet għat-talba tal-ażil li jmorru kontra l-ideja tas soċjalisti u tal-ħodor hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Però mistoqsija oħra li xtaqt nressaqlek, kif inu possibbli li l-Iżvezja pajjiż model ta' koljenza ta' tolleranza ta' opportunitajiet daqs naraw li hemm żida tal-fenomenu tal-antisemitiżmu. F'Malmo il-belt fejn laqa il-dawn il-eluf ta' lut li fl-1943 kienu għedin jaħarbu mill-nazizmu rajna li kienem episodji ta' intolleranza u il- ftit mijiet ta' lut illi għadhom jiexu hemmhekk skont programm reċentment fuq televizjoni qegħdin iħossu li ma jistgħux jgħixu jibqgħu hemmhekk għaliex qed jibbiżaw. U allura aħna qegħdin ninkwetaw minħabba din is-sitwazzjoni. Inti għamilt tkellimt mod sabiħ ħafna hawnhekk, però il-gvern tiegħek x'qed jagħmel għaliex anki jekk aħna inqisu dak li qegħdin nisimgħu din hija xi ħaġa li tinkwetana u allura l-lut enuna biex nibnu l-kultura tagħna Ewropea u allura l-lut se jibqgħu iħossu illi Svezja mhix se tibqa' id-dar tagħhom u allura id-dawl tat-tama issa qed jintefa' u allura iż-żmien tad-disperazzjoni se jkun żmien twil u żmien mudlam. Grazzi ħafna għal grupp SD issa l Rodriguez. Dear Prime Minister, it is a great pleasure to receive you here in the European Parliament. Grazzi u ta' pjaċiri din il kawnek fil-Parlament għal inti wasalt voċi favur l-Unjoni Ewropea għabbaż tal-esperjenza svediza. Ċertament l-Svezja edha taffaċċa diversi problemi, però hija fost l-aqwa eżempji biex insegu pal-Unjoni L-ewwel net meta niġu għad-demokrazija kif inti semmejt. Demokrazija fil-pajis ta'kom hija ta' livell qoli ħafna u hemm livelli għoljin ta' demokrazija partiċipattiva. Umbagħad tieni punt. Intom eżempju tajjeb ħafna ta' kif nistgħu dejjem ikonna żvilupp sostenibbli bil-elementi soċjal, ekonomiċi u ambientali u anki biex naraw li konna rkupru tajjeb b'impjigi tajbin. Fl-aħħar, l-Iżvezja tibqa eżempju tajjeb ta' impensħiħ b'responsabiltajt internazzjonali. Jiena naf illi jintom impenjati bisħiħ biex taħdmu għal ftejjim ġdid dinji u ċertament minn kejja dawn il-problemi, Svezja tibqa' eżempju pozittiv importanti ta' kif ikunem l-integrazzjoni ta' refugġati. Nixtieq ngħidilkom li reċentement jiena zort l-Iżvezja biex nispira ruħi u dak li rajt huwa dan. U fil-fatt għandi bżonn naġġorna din il-kamra dwar dak li rajt għaliex hemmhekk hemm amministrazzjoni ta' flus enormi ta' refugġati. Jiena rajt l-ewwel l-akkoljenza li kienet wata deċenti għal refugġati fil-frontieri, umbat rajt ukoll refugġati illi tqasmu madwar il-pajjiż f'ħafna munċipalitajiet fejn huma setgħu isibu djar deċenti u aċċess għal servizzi soċjali bażiċi. Mbagħad rajt ukoll programmi organizzati tajjeb ħafna l-taħriġ u l-integrazzjoni tar-refuġati fis-suq tax-xogħol. Din hija realtà li rajt l-Iżvezja, bekk u din hija l-konklużjoni tiegħi, dawn huma miżuri sempliċi iżda li jistgħu jitwettqu kif l-Iżvezja qed tagħmel u li għandhom ukoll jitwettqu madwar l-Ewropa. Grazzi mill-ġdid. Als letzter Redner in der Aussprache U l-aħħar kelliem għall-grupp tal-ħodor is-sur Andersen ħafna President u grazzi wkoll il-Prim Ministru, grazzi tal-ija taw. Nispera li inti sibt uh, eh, dan dibattitu interessanti u stimulanti kif ukoll produttiv aħna konna din nitkellmu dwar Ewropa soċjali ma ma semmejtx eżattament l-iktar ħaġa importanti li l-Unjoni Ewropea għandha monita mhux tajba, hija maħluqa ħażin u għamlet kontribut kbir eh, fil-ħsara li saret u tajjeb li l-Iżvezja ħadet dik id-deċiżjoni u qalet aħna ma nirdux ninaqdu fl-EMU u minna dan permess referendum. Aħna smajna ħafna kollegi jgħidu li l-Iżvezja m'għandix id-dritt li tkompli għaddejja hekk għaddeja. Ma nistawx neħilsu minn din l-Unjoni tal-Munita għaliex mhux qed nirrispettaw l-għadla tan-nies Svediżi. Naħseb fuq medda twila ta' żmien huma forsi jaħsbu li jkun tajjeb għall iżvezja li jkollha opt-out eċċezzjonali li jkun fit-trattati ħafna pajjiżi oħrajn għandhom dan opt-out ċar. Fuq medda twila ta' żmien rridu nassiguraw li jkollna kundizzjonijiet tajbin għal dawk il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea li ma jixtiequx jingħaqdu fl-Unjoni tal-Munita. Irridu nassiguraw li jkun hemm garanziji għal dawn il-pajizi, dawn għandhom ikunu deċiżjonijiet li kunu tajbin l kulħadd mhux għal biss. jiena nispera li l-Iżvezja tkun mexxejja f'dan ir-rigward u noħolqu dawn il-kundizzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna sa di il-kelma lil prim Ministru tal-Iżvezja. President, uh, members of the Parliament. President membru tal-Parlament, grazzi ħafna diskussjonijiet u l-interventi jiena ma nistax ovvjament nirrispondi lil kulħadd ma se nagħmel ħilti biex nagħtikom l-opinjoni tiegħi fuq il-kwistjonijiet differenti li smajna. L-ewwel li lil Sur Hockmark l-anti mhux li nati regoli ġodda li ser jagħmlu pis fuq il-kumpaniji meta nitkellmu dwar l-Unjoni Soċjali, imma l-punt huwa dan aħna għandna ekonomija komuni għanna suq ta' xol komuni u f'dan is-suq ta' xol rridu futur għal dawk li qegħdin jaħdmu, għal dawk li qegħdin jagħtu ġit il-ġid li għana il inqasmu u jiena ma nistax nara xi ħaġa tajba jekk aħna nuru lin-nies futur negattiv. Il-pagi forsi jonqsu l kondizjonijiet ta' xogħol jafu imorru lura, però dan mhuwiex il-futur li n-nies tal-Ewropa qegħdin ifittxu. Aħna għandna interess komuni, responsabilità komuni biex nassiguraw li s-suq tax ehm, tax-xogħol Ewropew ikollu ċertu valuri u fl-istess ħin jagħti lil pajjiżi differenti il-possibilità li jmexxu kif huma jaħsbu li hu l-aħjar. Iżda il-każ li rajna fl-2007 il-każ Raval juri li il- mm, trade union svedizi ma sitawx jiddefendu il ftehmijiet kollettivi u dan kien ħażin kien ikun faċli ħafna tajt li iva jekk l iżvezja għandha il-ftehimijiet kollettivi iva proteġihom imma t-diskriminax il ħatt min jiġi fil-pajis. Imma jekk l-impjegati tal-Ewropa qegħdin jiraw futur meta huma jippruvaw jikkompetu m'pagi iktar baxxi, jiena nista' nassigurakom li dawk in-nies mhux ser ikunu favur ta' din il-kooperazzjoni u għal daqstant. Inwedu lil xulxin li aħna għanna nizviluppaw suq ta' xogħol ġewwa l-Ewropa li huwa promettenti u permettulna nindunaw li dawk in-nisa u rġiel li imorri jaħdmu ta' kuljum huma fil-fatt jagħmlu id-differenza huma dawk li aħna għanna nadwom kondizjonijiet tajbin u futur. Kien hemm ukoll ħafna interventi dwar il-kriżi tar rifuġjati u il-messaġġ tiegħi huwa dan. Ser ikollna rifuġjati fid-dinja, sfortunatament, Il-problema ja din, emmin jett jajt, eh, din ja il-problema tal-Izvezja, jaħol qas il-problema għalix jitirċivi refugjati. Il-problema għal krizi ġewwa Sirja u l-krizi fil-vant nofsani li jisforzaw li nies biex jaħarbu minn pajizom għalix huma imbezzajn u ma terrorizzati edin f'nofs ta' gwerra dik hija l-problema ta' vera u jiena naħseb li hija xi umana li inti tgħid lin-nies li qegħdin jaħarbu biex isalvaw ħajjithom iva servinukom. nistaw namlu dan modi differenti, nistaw nejnu biex billi nsolvu l-problema li toħloq dan kollu. Ġifiri li għed toħloq il-problema li huma għandhom jħarbu, pero mħrajnu kol, xorta ħajbqaw jiġu n-nies. Se tagħmel se il-bieb u hu tit li iva. Jiena naħseb li huwa uman li ngħidu li aħna rridu ngħinu lin-nies li qegħdin jħarbu biex jisalvaw ħajjithom. Aħna qegħdin f'di l-organizzazzjoni wkoll flimkien 28 stat membru u kieku għamil ħdimna flimkien konna nsolvu din il-problema, ma kienx tibqa' problema. Għandna 508 miljun abitant f'dan il-kontinent stajna nsolvu għal-problema. U Iva, emmin jgħid Iva rrit nipparteċipa u min jażel jagħmel dan eh, il-punti huwa dan. Naħseb li huwa tajjeb li ngħidu li jekk intom m'intawx tipparteċipa f'din is-sistema tal-ażil, m'għandekx tipparteċipa fis-sistema Schengen. Ma tistax sempliċiment tażel l-affarijiet tajbin dawk li huma faċli u mbagħad toqgħod kwiet Eh, tieħu l-affarijiet faċli, x'kultant tagħmel xi ħaġa u tagħmel affarijiet xi ftit iktar diffiċli. Aħna rridu sistema tal-futur li fil-fatt tqassam ir responsabilita bejn 28 stat membru u xi ħadd saqsa jekk u x'ser taħdem. Ma nafx minix ċert, imma qed nisma' rezistenza iva. U din fil-fatt dan huwa unika mod għall-Unjoni Ewropea biex tagħlem kif suppost u nejnu lil xuxin, nassistu lil xuxin u dawk li ma jridux jipparteċipaw għandhom jikkonsidraw xaħġa oħra. Jekk din ma taħdimx tajjeb, se jisaffettwa l-Unjoni Ewropea kollha. Se jisaffettwa wkoll li dawk li jista' qegħdin fuq wara iħarsu biss. Se jisaffettwaw ser taffetwa lilhom ukoll. Jekk aħna rridu Unjoni Ewropea effiċenti u li tagħlem kif suppost irridu nikkooperaw ukoll fuq dawn il-kwistjoni diffiċli. Dan huwa l-punt tiegħi. Naħseb li rridu nkunu ċari ma' xuxin. Regarding the dwar il-ftejn ma' Turkija. Naħseb li Iva huwa tajjeb li nagħmlu dan. Naħseb li rridu nsibu soluzzjoni u nipprivaw. konna kooperazzjoni ma' Turkija għaliex inkella jiena kieku ma maċ nappoġġa. Ma nistax nirrispondi għal mistoqsijiet kollha dettaljati u x'dawn suppost tifissru. Il-President Tusk konsertijati mandat, aħna tajnih mandat. Li negozjaw fuq dawn il-prinċipji li aħna rridu dan it-traffikar tal-bnedmin li jieqaf. Irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha għaliex dawk li huma kontra kollox ukoll iridu juru l-alternattivi. Ir-realtà bħalissa hija din li eluf u eluf ta' nies li jirriskjaw ħajjithom. U għanna nies li qegħdin uh, bijaw dawn il-vjaġġi riskjużi ma jagħtux każ mhux qed jatu każ ta' dawn il-ħajjiet għan iktar minn 400 persuna anka 500 persuna illum li mietu din is-sena, sissa din is-sena u ġidu eh, nwafquh dan. Mhijiex l-unika soluzzjoni, però din hija waħda mill-affarijiet li aħna bżonn nagħmlu riżnu eżattament serju waslu negozjati Taraw xinu rizultatu bat niddiskutu. Ma naħseb li dan huwa l-aħjar mod. Ġejt mistoqsi wkoll dwar direttiva tal-posting tal-ħaddiema jekk din mhux ser tibdel kollox jekk jina fimt sewwa. Mhux se solvi xejle. imma huwa pass il qudiem importanti biex nuru l impjegati u lil min ħadem ukoll tal-Ewropa li aħna nistgħu niżviluppaw suq ta' xogħol Ewropew li qed jaħdem u li jirrispetta il-ftehim kollettiv u leġiżlazzjoni jew kwalunkwe ħaġa oħra li nażlu niżviluppaw fil-pajjiżi rispettivi tagħna. Nażlu x'nażlu bħala pajjiżi individwali l-Unjoni Ewropea għandha tagħti il-pjattaforma l-possibilità għal pajjiżna dan ifisser rispett lejn il kollettiv. Din hija triq li aħna għażilna kienet triq tajba u effiċenti wkoll b'ċertu tkabbir u b'ċert ukoll distribuzzjoni ġusta bejn il-pajjiżi ta' pajjiżna. Ej, allura naħseb li dak li proponiet il-Kummissjoni hija ġaġa tajba ħafna u pass il qudiem ser tagħti tama lil ħaddiema tal-Ewropa